Bekk nasu fit-tmim dan id-debattitu u naddu għall-aħħar punt fuq l-agenda tal-Parlament Ewropew tal-lum. Għanna star dikjarazzjoni tal kummissjoni dwar l-impass fil-revizjoni tal-regolament tal-Kunsil numru 1049-2001. Komissarju Borġal Darbora, grazie President, jena nishtiq namel din id-dikjerazzjoni fit 30 ta' april 2008 il-Kummissjoni et proposta għal riformulazzjoni ta' regolament 1049 strok 2001 e kif din il-proposta e, kienet waħda pendenti fil-Parlament Ewropew wara tħul fis-seta trattat ta' Lisbona il-Kummissjoni resqet fil-21 ta' Marzu tal-2011 it-tieni proposta li hija waħda separata imma eh, komplementarja l-ewwel proposta. Lan kien eh, sabiex ir-regolament ikun f'konformità ma' trattat il-ġdid u il-Charter Ewropew ta' Drittijiet Fundamentali illi sa midħul fis-seħħ tal-Trattat ta' Lisbona huwa vinkolanti fuq l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea meta huma jipproponu l liġijiet u fuq l-Istati membri meta huma jimplementaw il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel pożizzjoni ta' qari li ġiet adottata mill-Parlament Ewropew fil-15 ta' Deċembru 2011 fija bosta emendi illi jolqtu lati tar-regolament illi l-Kummissjoni ma kienitx proponit li tibdilhom. Fil-fema tal-Kummissjoni dawn l-emendi mhumiex kompatibbli mal-lajja il-ftejim dwar ir formulazzjoni ir-recasting Il-Kummissjoni starret il-proposta ta' il-pożizzjoni tagħha dwar l-emendi tal-Parlament Ewropew fil-komunikazzjoni tagħha dwar l-azzjoni li ttieħdet fuq eh, li tittieħed fuq opinjonijiet u riżoluzzjonijiet li ġew adottati mill-Parlament f'Diċembru fil-sessjoni plenarja ta' Deċembru 2011. F'konformità ma' l-OLP il-proċedura legislativa ordinarja il-proposta tal-Komissjoni u l-pożizzjoni tal-ewwel qari tal-Parlament Ewropew bħalissa edin jiġu konsidrati mill-Kunsil, edin jiġu eżaminati mill-Kunsil. Il-pass li jmiss f'din il-proċedura bekk huwa l-adozzjoni ta' pożizzjoni komuni minn naħa tal-Kunsil. Fl-2012 il-Presidenza ta' Danimarka provat tikseb eh, ftajjim ta' tenqari bikri. Il-Kommissjoni appoġġat l-esforzi tal-Presidenza ma dana kollu fil-fema tal-Kommissjoni ma kienx hemm biżejjed ħin illi ġi dedikat għat trilogu e, bir-reqqa u diskussjonijiet fost l-istituzzjonijiet. Riżultat dan wassal għal nu dan nuqqas ta' ħin, ħin mhux biżejjed, wassal sabiex illi sabiex ta' kizmin ma setax jintlaħaq ftehim. Il-Kummissjoni għadha miftuħa l-diskussjoni ġenwina ma' żewġ ferat tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar ir-reviżjoni tar-regolament. Iżda l-Kummissjoni tinsisti fuq il-ħtieġa li jinstab l-aħjar bilanċ bejn id-dritt fundamentali tal-aċċess għad dokumenti tal-Unjoni Ewropea hekk kif hemm stabbilit u 40 tal-Charter tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u il-ħtieġa illi jiġu protetti b'mod xieraq u adegwat interessi leġittimi oħra. Dan jinkludi l-ħtieġa illi niproteġu interessi pubbliċi u privati oħra importanti u kol illi naraw x-drittijiet fundamentali oħra jistaw jiġu mill-quta. Grazzi. Erklärung äh, den Reigen. Grazzi ta' dikjarazzjoni tija, komissarju. għanna il-Sinjura Zomer, l-ewel kellima fisem il-gruppi. Grazie, President. Il-revizjoni tar regolament 1049 tal-2001 waslet għal storja illi donna ma trid tispiċċa qatt. Xej inqas xej iktar, għaliex m'hemmx progress, għaliex dan in-nuqqas ta' ftehim din is-sitwazzjoni ta' blok, għaliex ir-rapporter tibqa twebbes rasa u ma triċi ċedi għal xi kompromessi, għal xi possibiltajiet ta' kompromessi. U din hija problema minħabba l-ksur ta' leġislazzjoni attwali, ovvjament għal kunsil għal kummissjoni din mhix aċċettabbli u lanqas għal oħrajn. U prospetti oħra ta' xi sensila sħiħa ta' rikjesti aħna Ek qed nippruvaw niksbu dan jista' jwassal għal nuqqas ta' trasparenza u dokumenti eh, u l-enin fil-verità jintilfu ma jkunx hemm aċċess għalihom. Jekk wieħed ma jkunx jista' jidentifika l-informazzjoni ewlenija, iċ-ċittadini tagħna ser iduru kontra l-Ewropa, kontra l-istituzzjonijiet u mhux ser jifmu mhux ser ikollhom idea tax qed jiġri aħna mhux hekk irridu. Fl-istess waqt dan ser jagħmel ħajjitna diffiċli hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Jekk kull diskussjoni, kull dibattitu fil-Parlament Ewropew eh, ser ikun hemm bżonn eh, li jsirulhom il-minuti u l-affarijiet ser ikolhom jiġu arkivjati, dan kollu ifisser illi eh, l-affarijiet jistgħu jibqgħu fil-Parlament Ewropew biss u dan mhux fl-interess taċ-ċittadini aħna dejjem għedna li proċessi ta' tetijiet ta' deċiżjoni u daw fuq livell Ewropew għandhom ikunu aktar trasparenti. Ovvjament anke aħna irridu li konna aċċess mifrux għaċ-ċittadini għad-dokumenti. Iżda fl-istess waqt aħna nafu li dan l-aċċess għandu jkun aċċess ekwilibrat. Hemm bżonn ta' bilanċ li għamel sens bejn il-protezzjoni ta' data minnaħa u minnaħa l-oħra l-ispazju li naħsbu u li nistaw niksbu f'dan il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet kena negozjati diffiċli mal-Kunsill u il komissjoni u aħna dejjem sħaqna dwar dan il-punt, dejjem insistejna, iżda rapporter mhux lest illi jaħseb dwar dan. U dan jagħmel sara li trasparenza u l-aċċess e, eh, ta' ċittadini għad-dokumenti. Qegħdin naraw illi dan jista' otu ukoll pubblikazzjoni ta' informazzjoni e, minn e, ta' proċeduri eh, pendenti interistituzzjonali u jistaw kol, jistaw kol ndaħlu il-trilogu, trilogi informali. Hawnhekk u dan jista' jiftaħ aċċess għal proċedura kollha kemm u dan imur lilin mill-kompitu illi aħna qegħdin nippruvaw niksbu hawnhekk. Dan jista' jiftaħ il-bibin beraħ għal kull tip ta' influenza, kull tip ta' input mill-naħa tal-lobbyist fost l-oħrajn. Il-parti dwar il-protezzjoni tad-dejta għall-individwi huma ta' problema hawnhekk għaliex l-informazzjoni privata tista' tiġi tista' tkun aċċessibbli. Aħna m'għandniex nippruvaw niksbu dan lanqas il-konfidenzjalità tan negozji għandha hija żona li għandha tiġi imħarsa l-iktar fis-settur tal-kompetizzjoni, liġi tal-kompetizzjoni, irridu niksbu aktar ċittadini irridu naċċettaw il-proposta tal-Kummissjoni. Jiena nħeġġeġ li rapporter sabiex iva eh, eh, jiċedi u l-pozizjoni tiegħu tkun f'konformità ma' dik tal-Kummissjoni Rapporter, Sinjora Samer għal darbo mhux qed tirrappreżenta ta' pożizzjoni ta' rapporter u tal-maġġoranza ta' din il-Kamra. Kummissarju, jiena nilqa dak li inti qed inti m'intix inkarikat mid-dossier imma riformulazzjoni fil ftajim tiegħek ma kienx segwita mill-Kummissjoni Ewropea u dan qed jgħidu l-Kumitat tagħna. Intqal illi kien hemm sforzi li ġew appoġġati sabiex aħna nippruvaw nilħqu ftajim. min ikolli ngħid illi l-isforzi tal-Presidenza u tagħna stess ġew kompromessi mill-Kummissjoni Ewropea. E kif kienu qegħdin jinħadmu Jena jiddispjaċini li l-Kummissarju Sefkovic mhuwiex prezenti u wkoll ġie mistieden fil-Kumitat Libe u rifjuta li attendi jena ma nafx huwiex inkarigat mid-dossier jew inkella eh, hemm xi ħadd ieħor. Ejja u naraw eh, realtà l-Kummissjoni qatt ma proponit eh, emendi jew kompromessi matul it-trilogi u l-pożizzjoni tagħha kienet illi tpoġġi u tgħid le. Walek il-Kummissjoni jiena ngħidilha dan, jekk dan mhux preċiż, eh, ippubblikaw il-proposti li intom għamiltu Jiena lest li nipublika l proposti tal-Parlament u jiena zgull il-Presidenza dan jiza ekser tagħmel ukoll. Il-Komissjoni xtaħseb li ser ikunu l-passi li jmiss jek dan id-deadlock jibqa jemmek. Il-Orti tal-Ġustizja ser tagħmel il-ħidma li suppost aħna pa leġizlaturi għanna namlu ċittadini tagħna l-Orti tal-Ġustizja laħqet eh, sabet ħarġet sentenzi importanti rigward l-aċċess għad dokumenti u l-oqsa legali. U anke dan l-aħħar fil-konklużjonijiet tagħha dwar l-appell għal l-aċċess ta' informazzjoni ġi mistqar illi l-leġislazzjoni hija attività li tfassal il-liġi li soċjetà demokratika tista' taħdem biss permess tal-użu tal-proċedura għal daqstant. Hawnhekk għandna l-Avukat Ġenerali li qed iżomm mal-Parlament qegħdin eh, jiftaħ trasparenza, ovvjament irridu ninsibu ftehim, iżda hemm ċertu rekwiżiti minimi li ma nistax inċedihom. Pereżempju, aħna rridu nestendu l-ambitu tar-regolament għall istituzzjonijiet kollha l-uffiċċji kollha l-aġenziji kollha l-entitajiet kollha. Irridu kjarifika illi lebda stat, illi ma jeżisti lebda vito tal-istati membri, irridu trasparenza leġislattiva, lebda eccezzjoni għal ċertu konsulenzi legali għal bqija il-Parlament huwa lest illi iva isib kompromess aħna l-esti illi mpoġġu madwar il-mejda tan negozjati din il-Kamra ser tfassar riżoluzzjoni għal plenarja ta' Ġunju u minkejja l-isforzi tas Sinjura Sommer sabiex jatopponi dan id-dibattitu li aħna għanna l-lejla. Aħna ser nikdbu dak li aħna nemnu li jatri sabiex nimxu il-qoddim. Ejjew insibu blok. Iżda il-Parlament dan ma jistax jagħmlu minna il-Kummissjoni u l-Kunsill u jekk dan l-impass jibqa' hemmhekk, jien nejdilkom ngħidilkom illi ċittadini ser jibqgħu jitbedu aktar mill-proġett Ewropew fi żmien kruċjali intom ser tkunu tradejtu l-Europa u l europa jimu ser ikunu parti minn strategija ta' dannu bħal din, grazzi. Herzlichen Dank, Herr Cashman. Äh, zu Wort gemeldet. Grazzi, Sur Cashman. Signora Sargentini, il-kellem għal-imess. Grazzi tassew, President. Aktar kmin illum konna qegħdin niddiskutu il-programm ta' Stokolma u l-kooperazzjoni fl-Ewropa eh, dwar il-libertà, sigurtà u l-ġustizzja hemmhekk konna qegħdin niddiskutu eh, u naraw kif jaraw kif jaraw l europa iċ-ċittadini u il-Kummissjoni meta ma mal-Shadow Rapporter għal PPE kif qiegħda eh, dejjem tgħid li il-konfidenzjalità tiġi l-ewwel qabel kollox. Dan għandu jiġri sakemm ma jkunx hemm kwistjonijiet marbuta mas-sigurtà fl-ambitu tal-soċjetà iżda Jien nixtieq ngħid illi rapporter naħseb li iva għandu raġun għaliex dan jista' jwassal sabiex joħloq sfiduċja min-naħa taċ-ċittadini Ewropej, sfiduċja illi diġà hija kbira biżejjed hija diġa' kbira biżejt dim il-ħidma tal kunsil tal-Kummissjoni u għalhekk wasal iż-żmien illi aħna ta' bilħaq nuru eh, x'qed nagħmlu dak li qed nagħmlu li d-dokumenti kollha jkunu pubbliċi jiġu pubblikati. Dan isir fil-Danimarka, dan isir fil-Olanda. Jiena nemmen bisħieħ illi l-Kummissjoni Ewropea għanda tagħmel l-istess. Tista tagħmel l-istess. Din għandha tkun e, xi ħaġa għal qalb il-Kummissjoni. Intom ma tistawx e, ma tafdawx li jenna u li ċittadini tagħna. Grazzi l-Onorevoli Papa Nikolaw. Għalista kire, brodre? και στην προηγούμενη συζήτηση. Grazie ħafna, Sir President. Konna qed niddiskutu xi ħaġa differenti li kienet l-implementazzjoni tal-programm ta' Stokolma. u tkellimna fuq ir-reviżjoni tal-aċċess għal dokumenti f'dan il-kuntest ukoll il-kol kemm aħna qbilna li konna għadna lura li għandna bżonn nieħdu pass importanti li qudiem naħseb li dan huwa obbligu li tpoġġa fuqna wara l Trattat Lisbona aktar aċċess għal dokumenti għadċittadini u għad diffiċli li tagħmel xi ta' struttura fuq dan. Dawn huma Affarijiet ġenerali, il-Kummissarju qali dawn huma drittijiet umani u dawn ma jistawx jiġu iddubitati ma nistawx naħwom biex askapitu ta' interessi oħra. l-interess tal-pubbliku jew l-norni pubblika dawn kollha se jkunu involuti f'sens wiesa. Hemm bilanċ li jridu nilħu dan huwa bilanċ delikat ħafna. Bla dubju ta' xejn, però dan huwa possibbli minkejja il-nqasijiet li jem f'xertu qosma u s-sadda ħames snin u naħseb li għanna inneħħu dan l-istaġnar hemm ukoll problema bil reġistrar ta' dokumenti sensittivi fil-reġistru relatat u nispera li l-Kummissarju jista' għajdilna għalfejn ċertu dokumenti laqqas biss ikunu fl-arkivi, laqqas ikunu reġistrati fil-reġistru relevanti jekk għandu xikunem hemm aċċess dokumenti jew le. Grazzi ħafna issa ngħaddu għas-sur Claude Moraes. Grazzi ħafna sur President, jiena nixtieq nibda billi nappoġġja l-rapporter Michael Cashman illi wera diżappunt li l-Kummissarju ma ġiex fil-Kumitat u għalhekk aħna tlabna li jsir dan id-dibattitu llum biex ikollna xi tweġibiet fuq kif ser namlu progress fuq dan id-dossier, dan id-dibattitu tal-lejla jatina l-opportunità biex għal darboħra najdu xinu l-impentana biex nirħu bilu fuq l-access dokumenti minn kejja il-problemi li kanna adottajna l-ewel għarrif fl-2011 dan id-dossier għadu parti mill grupp tagħna se nkomplu ntennu l-eżistenza tiegħu u nispraw li dan jiġi adottat eh, qabel fim dan il-mandat fl-2014 aħna nemnu trasparenza, akkontabilta u demokrazija qed naraw illi m'hemmx fiduċja fil-partiti politiċi u fl-istituzzjonijiet politiċi. Hemm min fil-proċedura leġislattiva dan kollu jitfadel ikraħ fuq il-regoli anke Ewropej. Dan il fajli l pendenti mill-2008 nitalbu kjarifika mill-Kommissjoni u l-Konsil fuq dak li qed iżomm li jsir progress nixtiequ informazzjoni ġdida u nippruvaw insibu raġunijiet komuni u anka affarijiet li eh, li se jipprovaw jissemplifikaw dan il qafat leġislattiv. Aħna bħal Kommissjoni għandna fiduċja li nistgħu nħu kompromess u jekk le x'ser nagħmlu biex isir progress nixtieq intenni dak li qal il-kollega tiegħi il-ċittadini jridu jiżguraw li dan il-Parlament bħala istituzzjoni eletta b'mod demokratiku għandna responsabbli għal dak li nagħmlu fisimhom l-istess ħaġa fuq l-azzjonijiet li jsiru mill-Kummissjoni u l-Kunsill. Wasalna fi żmien differenti, żmien ta' medja soċjali, nies jridu jkunu jafu x'qed jiġri. Għadna lura u d-dewmin fuq dan il-fajl eh, hija xi ħaġa li trid tidħol fil-mħoħ tal-Kommissjoni u kluħal jrid ikunu konxi ta' dak kollu li huwa għaddej u aħna nappoġġaw nija nappoġġa dak kollu li qal ir-rapporter. Grazzi ħafna Sinjura Intveld. Grazzi ħafna jiena nixtieq nifraħ lis-Sinjura Sommer l-Sur Sommer li għamel personifikazzjoni ta' Sir Humphrey. Serje, Mr. President li rajt. Right ma stajx nemmen li xaħat li hawnhekk qed jgħid li m'għandniex nagħtu wisq informazzjoni liċ-ċittadini għaliex eh, jinfixlu. Din hija xi ħaġa minn xi farsa televiżiva, din mhix xi ħaġa li tassew qed tiġri minn din il-kamra. Is-Sinjura Sammer li issa sparixxiet il-proġett ta' diplomatiċi fejn il-kultur ta' diskrezzjoni u segretezza ta' din qed tevolvi te f'unjoni politika ta' ċittadini. Iċ-ċittadini, Signora Sommer u Kommissjoni, jridu trasparenza, trasparenza hija essenzjali għall kontabilità illi ma nistawx noqdu minajra biex ikonna demokrazija. Il-Kommissjoni titkellem ħafna, aħna li tkellmu ħafna, il-Kunsill jitkellem ħafna, il-Kommissjoni ma tantx huma interessati Sur President, forsi tista' tgħid il-Kummissjoni li hawnhekk għandna dibattitu għaddej? Herr Kommissar, excuse me, Herr Kommissar. Sur Kommissarju, jekk jogħġbok. Il-kalima qed tindirizza lilek. Jekk interessak tisma' il kummissjoni titkellem, aħna nitkellmu ħafna. Nitkellmu ħafna li nikbu fuq li niksbu il-fiduċja ta' ċittadini Però m'hemmx kultura ta' trasparenza fil-Kommissjoni Ewropea. U nista' ngħid għaliex jiena ressaqt il-Kommissjoni il-qorti rissaqt l lesta l-nerġa nressaq il-Kommissjoni il-Qorti u jekk ma nagħmel ix-xejn sir kummissarju se jagħmlu ċittadini nnifisom. Smajt Wikileaks, smajt Bakta, jekk trid dimostrazzjoni ta' kif is-sekretezza ser tara il pjanietakom ta'kom, nishtiq najdilkom li t-tatiħdu approċ minimalista u ma jistax ikun li toqgħodu ma tagħtu informazzjoni mill-inqas, kummissjoni għamu dak kollu tistgħu biex issir progress fuq dan id-dossier. Grazzi ħafna, Sinjura Awken. Permetti li nżid li qegħdin situazzjoni fejn maħniex iċ-ċittadini ma jafdawnix ma jafdawx l-Unjoni Ewropea u naqas il-Kommissjoni u l-Kommissjoni ma jimportajx. U din hija waħda mill-prinċipji l-aktar importanti fl-amministrazzjoni, is-servizz, is-servizz li natu iċ-ċittadin u għadak li għandna nifokaw fuqhom taħna nivvjaġġaw ma' l-istati membri aħna għallulna li irridu aktar trasparenza. Ħarsu lejn dan it-trattat tal-Lisbona, dan u għatakom, niftakar il-Presidenza Daniza. Għallulna li għallulom li kiet ideja ħazina li jibdlu 10-49 dik kien il messagġ mill-Kommissjoni Presidenza Daniza u għalluli u middera il-Kommissjoni ma kienx importa il-maġġoranza f'dan il-Parlament biex l-affarijiet imorru għallar. Din hija kwistjoni serju l-Kummissjoni tħoss li hija xi ħaġa li nistgħu nresqu għal ġemp. Li din mhijiex xi ħaġa ġdida. Jekk intom tridu li l-Kummissjoni ma jkollix żbalji għal xejn jekk inti m'għandkomx ċans taħsbu fuq il-proġetti tagħkom u taħsbu fuq kulħadd. Kulħadd jagħmel żbalji. Irridu nifukaw fuq il-ċittadini li huma l-udjenza prinċipali tagħna. Dan u intom wettulna. Grazzi ħafna Signora Korazza Bilt, l-aċċess pubbliku għad dokumenti huwa importanti biex ikunem aktar ftuħ jiġu voluti anke ċ-ċittadini fil-proċess leġislattiv. Wara snin ta' xogħol biex nagħmlu reviżjoni tar-regolament, issa wasal iż-żmien biex inneħħu dan il-blokk. U nixtieq nappella lill-Kummissjoni, l-Kunsill u l-Presidenza biex poġġu fl-imkien u jerġgħu iniedu negozjati fuq il- problemi li għanna b'mod kostruttiv. Il-regolament il-ġit għandu jiġi adottat sa tmim il-mandat. Din miex kwistjoni ta' shortcuts jew li namlu pron u kompromessi imma li kuna aktar trasparenza. Bim pen ċar. Fi żmien fejn eh, eh, Brussell inħossu il-bot ħafna minna, rridu naqdu fl-imkien bejn l-istituzzjonijiet biex nirġgħu nibnu l-fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej. Jew inkella ser nitrattaw ser impartu trasparenza ma' segretezza mhix xi qed nibżaw. M'għandna xejn naħbu. Ovvjament, jista' jkun hemm eċċezzjonijiet u din hija kwistjoni komplessa. Il-protezzjoni tad-dejta u l-integrità għandhom jiġu rispettati. Imma Aziza Sofi l-aċċess pubbliku ma jfissirx Wikileaks. Jiena ser nkompli nuri impenn għat trasparenza u l-akkontabilta l-attivitajiet tiegħi bħala MEP nippubblika l-kalendarju tiegħi, nippubblika l-lista ta' lobbyist li niltaqa' magħhom u nkompli nippritka kontra voti segreti. Iċ-ċittadini jridu jkunu għandhom dritt ikunu jafu fuq kif niddeċiedu aħna fuq affarijiet li jaffetwaw ħajjithom, ejja niftħu l-bibin tagħna u ninkoraġġixxuhom biex jipparteċipaw u jafdawna li ħossuhom parti minn komunità li deċiżjonijiet jittieħdu f'komunità nurhom li huma tassew rappreżentati. Ejja naħdmu flimkien u nadottaw dan ir-regolament. Signora Bilt taċċetta blue card mis Signora Indveld, jekk joġbok. Iva, grazzi. L-ewwel biex neħi nuqqas taqbil. Jimma maċ li Wikileaks għandu jidħol flok il-regolament ta' trasparenza, qed ngħid li Wikileaks ħadu riġi f'idejhom. Jiena naqbel ma dak li sarja li għattinti u anke kollegi oħrajn. Imma dan jikkontradixxi dak li intqal mis-Sinjura Sommer naħseb li ikunu utla ħafna li nkunu nafu x'inni l-pożizzjoni tal-PPE fl-aħħar nixtieq li tkun pożizzjoni li għandek inti. Grazzi, Sur President. Grazzi li Sofi li jinti mux għatqabbila ma' Wikileaks għalix l-integrità personali u l-ġlida kontra li kunem fa' maħzina fuq n-nis din ma' rridu wix. Pero, hemm konsensus wiesa' fil-PPL li kunem trasparenza u anke aktar kun aktar miftuħin u li inneħħu dan il-nuqqas il-nuqqas li jem bejna u ċittadini. Naflim eċċezzjonijiet fuq il-baza legali fuq eh, trialogi informali meta nitkellmu fil-kulturi u meta eh, natu xi biċċa karta l xulxin u meta nipproteġu il-negozji fil-kompetizzjoni f'dak għandu x'qasam mal-kummissjoni dawk li kollu li tiġi diskuss. Kol naqblu li jridu nerġgħu nibdew id-diskussjonijiet u neħu l-impass li hemm fir revizjoni tar-regolament. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Vikstrom. Grazzi ħafna dan id-dibattitu laqas għandu jseħ fis-sena 2013 f'Ewropa Miftuħa, inħoss li dan id-dibattitu messu sar għaxirin ta' snin ilu, l-ewwel mistoqsija li għandna nindirizzaw hawnhekk hija min min għandu papita fuq din l-informazzjoni l-istituzzjonijiet, il-kommissjoni, aħna, l parlamentari min? Safenna fenna fien hija risposta ċara illi id-dokumenti huma taċ ċittadini u għandhom dritt li jaqraw dawn id-dokumenti. Aħna ma nistawx nargumentaw kontra dan. Ija ħasra l-Kommissjoni ma wriċ aktar impen u ras qeddin il-kustjoni il-qoddim. Is-segretezza miex xi ħaġa li għana indahlu fil-futur u fit-Trattat Lisbona għandna stabilit illi l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom ikunu jipraw b'mod aktar miftuħ. U għalhekk hija ħasra kbira il pożizzjoni tal-Kommissjoni tħares da xeklura u qed jibżaw li jkunu daqshekk miftuħin. Suppost aħna Euro Ewropa li inħarxen ċittadini dik l-Ewropa li nemmen fiha jien. Grazzi ħafna. Naddu issa proċedura catch tiegħi għal darboħra għandi talba l-kelma mis-Sinjura Bazescu. Grazzi ħafna. Grazzi Sur President, l-aċċess għal dokumenti Ewropej huwa importanti ħafna għal ċittadini sabiex ikollhom skrutinju fuq l attivitajiet eh, fl-Ewropa dan jgħin il-fiduċja taċ-ċittadini u anke li jinftemu aktar l-affarijiet fil-proċess ta' Ewropew. Għalhekk naħseb ukoll li għandna nippruvaw nelbu l-impass eh, attwali u nadottaw regolament li jkun jaqbel mal-realtà Għalhekk nadottaw l-pożizzjoni eh, eh, dan il-proċess però bin bimblok fuq u importanti li nagħtu aċċess l eh, ċittadini Ewropej għal dawn dokumenti jekk għandu dak l-għandu xosam l aġenziji uffiċċji il-skadenza ta' 15 għandha tinżamm u biex insolvu il-kwistjoni ta' informazzjoni għandna wkoll ikollna eh, deadline simili. Grazzi ħafna. Issa, id-dibattitu serġ jala, jisser jgħal l-Komissarju Borġ. Thank you, Mr. President. Um, let me stand by. Grazie ħafna, Sir President. Permettini nibda billi najt illi il komissjoni għanda impen billi xikolla kolla biex dan il-regolament ikun hemm riformi fuq u jiġi approvat u naħseb li proposta tal-Kommissjoni mixja eh, f'dan id-direzzjoni biex tkun kompatibbli mal-Trattat tal-Lisbona u il-Karta ta' l-Unjoni Ewropea. U rritix nifakarkom illi biex ikun hemm qbil iż-żewġ kol-leġislaturi jridu jinnegozjaw u nixtieq nfakkar din il-Kamra illi il-Presidenta Daniza biex provat tilħaq kompromess mar nexxiniex, maġranza ta' stati membri ħafna minnhom jaqblu mal-Kommissjoni u ma appoġġawx l-emendi tal-Parlament. Il-Presidenza ta' Ċipru ħarġet lejn il-possibilità li insibu argumenti komuni imma konkludiet illi e, ma tlaħaqx kompromess. U Presidenta Irlandiża sa fejn nafjien lanqas ħadet faċsi il-qoddim. Imma dak il-passat aħjar nħarsu il-qoddim. Il-Kommissjoni tista' timpenja ruħha wkoll biex tqajjem din il-kwistjoni mal-Presidenza Litwana biex il-Kunsill jerġa' jħares lejn din il-kwistjoni u jorganizza dak kollu it-trialogu neċessarji biex ikun hemm negozjati li waslu għal suċċess. Grazzi ħafna. Point of order. Dan huwa point of order importanti ħafna Sur Cashman. Dan qed juri l-pożizzjoni differenti minn dak li qalu l-Kommissjoni taħt il-President Daniża u Presidenta ta' Ċipru. Aħna lesti illi nesqu l-qoddim u nippubblikaw l-emendi tagħna u l-proposti tagħna Il-Kommissjoni ser tippubblika l-emendi tagħha u l-proposti tagħha fuq it tfassil li restqet għal dan mamlu xejn, imma jekk iridu jgħidu illi il-rapporter imbirek kalla f'daqqa waħda għandu amnizja mela eh, intom suppost tafu illi li jaqem minn pass għaliex suppost l-ewwel hemm ikun hemm l-ewwel qari. Il-Kommissjoni tittaqbel ma dan jew inkella tneħħi il-proposta għaliex hawnhekk qed naraw li l-Kummissjoni hija il-problema. Dak ma kienx point of order sur Cashman. Dak aktar kienet mistoqsija lil kummissjoni kummissarju lest li twieġeb. Naħseb li l-appell tiegħi huwa li nħarsu l qudiem sta' sur Cashman. U hemm impenn min-naħa tal-Kummissjoni li dan jisqajjem mal presidenza tal-Litwanja, pozizjoni tal-Kommissjoni, aħna deġa għadna xinu pozizjoni tagħna fuq l-emendi tal-Parlament fil-komunikazzjoni, fil-azzjoni li tittieħed fil-riżoluzzjoni li ġu adottati fil-Parlament sa' Deċembru tal-2011 Ejjen ħarsu l-qoddim dan ser inqajmuh mal-Presidenza Litwana u jiena konvint li t-trajalogu neċessarji jistgħu jerġgħu jibdew mal kemm jista' jkun. Grazzi ħafna dan wasal id-dibattitu għall-aħħar il-vot ser jittieħed fil-part session f'Ġunju. Il-laqa li missija l-4-25 ta' Mejju 22 ta' Mejju fit-8 u nofs imbagħad tibqa' sejra sa' 11 ta' flasġija.